Robert Evans u erbajn oħra li firmaw oppożizzjoni bil-miktub li din il-proposta ta' rezoluzzjoni indaħlu għal skont dispożizzjonijiet tal-artiklu eh, design ta' regolament il-proposta ta' rezoluzzjoni għandaħluwa fu eh, l-agenda diskussjoni għal votazzjoni għal sessjoni li jmiss. Allura, il-proponi li dan il-punt indaħluħ eh, bħala l-aħħar eh, punt għada għanzi eh, l-lum sal-tlieta tistaw tresqu l-emendi li tixtiqu l-lum wara l-ofsenar, Sur Evans. Grazzi, Signor President. Kifat, it-nejn wara nofsinar komitat tal-affarijiet barranin adotta rezoluzzjoni dwar eh, situazzjoni umanitarja l edat majna fi Sri Lanka. Eh, diskont il-regola disajn situazzjoni fi Sri Lanka hija tassew serja pero dak li qed jiġri dwar situazzjoni umanitarja mhuwiex ċar. Jiena konxu li hemm diversi opinjonijiet f'din il-Kamra, għal dasant jiena nissuġġerixxi li eh, l-aqwa mod kif aħna naġixxu li jkollna eh, dibattitu pro dibattitu tajjeb illi forse ma stawx indaħlu f'din is-sessjoni, però jista' jkun fis-sessjoni li ġejja li hija bissa xartijiem il-bot mill-lum. Jiena eh, grat lej l-sur dol minn il-PP tal-appost tiegħu lej din l-azzjoni u eh, f'din il-kamra jiena nissuġġerixxi biex nistaqsilkom il-kollegi biex jappoġġaw il-parteċipazzjoni fis-sessjoni li jmiss biex bekk inkunu nistaw eh, namlu ġustizja minn din is-sitwazzjoni hekk kera li hemm fi Sri Lanka, grazzi għaziz kollegi. Mena, allura ħanitlob malajr malajr jekk joġobkom minnu favur din eh, soluzzjoni minn jkun favorija minn u favur il-rapport. Eh, l-imposponu għanzi. Mi għet nara xejn dolkom eh, qegħdin tappoġġawa. Mena l-votazzjoni hija miftuħa. Bon, alors, visiblement milli jidher jekk joġobkom. Kon qed ġluwis, wis mena. Is-sur konbendit qed eh, jitlob sabiex jitkellem, konna qed naġlu wis, is-sur konbendit. Madame la President. Signora President, sempliċement meta xi ħadd jipproponi xi ħaġa dejjem ikun hemm xi ħadd li jista' jitkellem kontra qabel il-vot. Allura jiena sempliċement nixtieq ngħid li l-qagħda fi Sri Lanka i drammatika ħafna. 150 elf ruħ li huma marruqa ma jistgħux joħorġu dak huwa l-istess kasa għall-Birmanja u għalhekk hemm bżonn li llum għandna nħallu fuq l-aġenda Sri Lanka ħalli nuru vida tagħna sabiex nuru solidarjetà ma' dawk li eh, huma msakra. Grazzi ħafna Sinjura President, grazzi ħafna Sur Kon Bedit. Mena issa l-affert huma ċari, mena għandkom il-proposta li nipposponu l-votazzjoni u hemm il-proposta li nżommu. Minu favur il-posponiment tal-votazzjoni, tajjeb minu kontra l-posponiment. Tajjeb mena l-ura il-kontra għadda. Mela, issa ħana għaddu għal-votazzjoni. Fuq l-agenda skont il-proċedura simplifikata għanna il-rapport ta' Senjura Geringer de Odenberg għanna vot nominali, vot, votazzjoni miftuħa kolħat il-vota,